kbira. Il-fatt jibqa li l-Amerika għanda budget kbir militari u il-flus irridu jonfquhom irridu jaraw fej se jsibu gwerra biex ikunu jistaw jużaw il-militari l-attrizzamenti il-militari tagħhom. Sur Kubilius irridu naraw li l-Iran u l-Irak qegħdin stampa iktar wiesa naraw iktar reġims li jsiru iktar aggressivi li jġibu nuqqas ta' stabilità naraw fis-Sirja, fil-Libja, fin-nofsinhar, fl-Iraq u l-Iran u anki fir-Russja. Aw min jaħseb li il-seta, il-poter tal-punent jonqosu tagħhom jikber. Anki jixtiequ li l-Amerika eh, tirtira jitolbu lin nato l-Ewropa li tkun iktar prezenti. Aħna maħnix madna maqbinnix xinija l-autonomija strateġika tagħna anki fil-viċinat tagħna. Imma dan huwa il-mod ta' kif nġibu nqassa stabilta fil-viċinat tagħna. Inti flafet, sur eh, viċi president, et li l-Unjoni biex tkun ta' poter hemm bżonn li ġib stabilità fil-viċinat tagħha. Wasal iż-żmien li dan nagħmluh. Grazzi ħafna issa Sur Santos. Sinjura Santos, nirringrazzjak. Hemm stati membri li involuti wkoll f'dan il-qtil ta' Soleimani. Aħna nistaw naraw xinwa urġenti f'dawn it-tensjonijiet, per eżempju, il-fat li twaqqa il-twaqqat it-titjira tal-ajruplan mill-Ukrajina. Hemm bżonn li aħna imberduhom it-tensjonijiet nitolbu iktar enfasi fuq id-drittijiet tal-bniedem u nitolbu l-aran biex ma jitfax in-nies li qed jipprotestaw fil-ħabs. Ma jistax ikun li aħna nibqaw lura. Hemm bżonn insaħħu l-mandat tal-rappreżentant Oli. U rridu wkoll insalvaw il-ftehim li għandna fuq nukleari mal-Iran. Ftehim li daħal fisseħ wara ħafna żmien imma li huwa tant importanti għal-dinja kollha. Dan jitlob li aħna nkunu maquda u determinati, grazzi. Issa, eh, l-onorevoli Azmani. Dak li qed jiġri fl-Iraq iran dan l-aħħar jorina kemm hija fraġili l-istabilità fid-dinja u l-eskalazzjoni m'għandniex eh, naraw li tiġri rridu wkoll naraw li l-Unjoni hemm bżonn tingħaqad biex tipproteġi l-interessi dinji tagħna. Hemm bżonn li nitkellmu dejjem vuċi waħda li konna anki kapaċità militari. Jaġa tajba li rridu nżommu il ftejn nukleari, imma rridu nkoll nwissu l-Iran għax id-demostranti mandom jiġu persekwitati. Aħna rridu naraw kif niproteġi il-dirsit universitali tan-nies minn qed jipprotesta fl-Iran. Għalhekk nitlob il-rappresentanti biex jikkompli bl-isforzi tiegħu u jagħmel dialogu bejn l-Iran, jibda dialogu bejn l-Istati Uniti u l-Iran. L-uniku mod li nara biex forsi nsibu kaptu ta' din il-kriżi, grazzi ħafna. Issa, għal minuta is Butikofer. High Representative. Grazzi ħafna Sur President, Rappresentant Oli, nixtieq nibda b'nota ta' realizmu. Aħna bħal Ewropej dajfa f'dan il-konflitt, ir-rwol tagħna huwa jieħed żejr, però jekk irridu nerfgħu ir-responsabilità tagħna b'mod serju, irridu ninaqdu flimkien u rridu nikkoordinaw b'mod tajjeb. Il-koordinazzjoni għadha tkun fiden l-HR rappresentant għal dinja responsabilità tiegħu irridu naġixxu kontra din l-aggressjoni. Il-JCPOA kif tista' jinżamħaj irrid ikun funzjonali. l kummissjoni għandha issir sieħba. L-aħħar nota hemm sinjal ta' tama iċ-ċittadini Iranjani u riċentament anki ċittadini Iraqini qed eh, jipprotestaw aħna nanuru solidarjetà tagħna magħhom. Grazzi ħafna sal-minuta l-Onorevoli Kempa. Jiddispjaċini ħadżbal tajt is-Sinjura President L-ewwel hemm l-Onorevoli Mayor. Grazzi ħafna. Naħseb illi dak li għaddejjin minnu huwa hija xena ta' ego u naħseb li mhux qed narraw Anzi, qed naraw id-dis fl-Iran li qegħdin fit-toroq u għadhom kalmi. Ġifir l-Amerikani kienu ta' suċċess fl-attakk tagħhom. F'Novembru Trump ser jaffaċċja elezzjoni L-Amerikani joġobom dal-aġir it-terroristi għandna nidirizzawhom b'mod aħrax. Ir-reġim Iranjan qed joqgħod fuq l-appoġġ internazzjonali mhux tan nies tiegħu stess, grazzi ħafna taċċetta Blue Card minn Sur Butika Fer Iva. Sur Meyer dwar it-twaqih tal-ajruplan Ukranjan. Inti tkellim dwar xorta ħażina. Skuża ruħek ma il kamra tal-li għat li din l-azzjoni kienet xorta ħażina, din hija xi ħaġa ċinika ħafna. Mayor, now you have 30 seconds for your response, please. Ir-risposta tas Sur Mayer. Sur Butikoffer. Jekk niċċorta ħażina jew le l-Iran għalli kien kienet aċċidentali, ġifiri toqgħodx tagħmel battik bek fuq dan. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kempa. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni hija serja ħafna. M'għandniex għalfejn noqogħdu ngħidu fuq xulxin. Din id-diskussjoni ma ħarġet l-ebda sens ta' ottimiżmu. Irridu naħarsu lejn il-problemi li jeżistu hemm possibiltajiet li niżviluppaw għajnuna umanitarja. Is-sitwazzjoni hija serja ħafna mill-ġdid u rajna illi il-missjonijiet militari lejn l-Iraq minn NATO u mill-Istati Uniti kienu ta' foċ u jkun irresponsabbli jekk dawn jitilqu issa anki fil-konfront ta' Daesh. Is-sitwazzjoni fl-Iraq hija diffiċli ħafna. Se jiġri bil-minoritajiet jistgħu jirritornaw fl-Iraq importanti li nżommu mar riżoluzzjonijiet li votajna dwarhom Jekk le, l-aġir tagħna jkun irresponsabbli. Sfortunatament, l-Unjoni Ewropea hija l ħafna mill-iżviluppi li qed isiru. Grazzi ħafna l-Onorevoli Botenga. Iva, Donald Trump ibeżza n-nies anki l-inna, ċittadini tagħna, anki fuq Twitter tilet gwerra din dinija kienet qed tissemma u hawnhekk ħadd ma jkundanna l-azzjoni legali ta' dan il-President Amerikana. Imma l-Ewropa trid tagħmel ħafna iktar mill qed tagħmel. Imma fl iraq fl-Afganistan, fis-Sirja u fil-Libja meta aħna intħalna araw x'ġara diżastru sħiħ. Aħna jekk irridu nkomplu nindaħlu intom qed tgħixu fuq liema pjaneta jekk verament tridu serħu imoħħ iċ-ċittadini tagħna ej niqfu milli nappoġġaw il-NATO Għati eh, eh, iwassalna fejn irid jawassalna eh, Trump u jekk irridu nnejnu l-nis tal-Irak jew tal-Iran tal-Iran niqfu bis-sanzjonijiet. Grazzi. Thank you now for one minute, Mr. Patton, please. Għannu tal Patton qabel il-mili ta' l-Parlament l-ftehim nukleari ma' l-JCPO kien mejjet u kellna bżonn pjan ieħor. Rappresentant li mhux qed nieħu gost ngħidha imma huwa veru li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tqum il-JCPOA mhux qed tappoġġa l-paċi u s-sigurtà tagħmel l-oppost. L-Amerika tal għed mill-ftehim u l-Iran bdiet is-sentrifuġi l-Franza talbet il-mekanizmu u l-Iran għalet li ħittiju reprezalje kontra l-Unjoni Ewropea. L-unika forma huwa li kun hemm kummerċ li wieħed ineħħi l-preġuri u li wieħed jistabilixxi eh, biberija mal-Istati Uniti u mhux mal-Iran. Il-plan B għandu jkun l-ftejim tal-Iran li ma ta' komplix attakka Eh, forma indiretta l-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea tagħmel l-aħjar li jiġri tikkummerċja. L-Unjoni Ewropea tista' taraf li l-Istati Uniti biss għandhom il-risorsi u eh, l-kapaċità militari biex toffri alternattiva differenti mill-JCPOA u paċi fir-reġun. Grazzi ħafna għal-minuta. Tobeħ. Grazzi ħafna President, Oli. L-Iran waqqat aeroplan kummerċali mietu 176 passiġġier. Aħna nibatu l-kondinjanzu l-familji tagħhom 17 mill-vittmi kienu l-Svezja, jien nixtieq L-Unjoni Ewropea tikkondanna dan it twaqqieħ forma zjed qawwija u għandha titlob għandha titlob li jkun hemm kumpens għal pajjiżi l familji huma intitolati x'ġara eżattament u għandhom dritt għal kumpens. Dini ħaġa li għandha tkun ċara. Aħna qed nisimgħu li hemm protesti kontra r reġim fl-Iran U fil-preżent l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tappoġġa l forzi demokratiċi fil-pajjiż forma iżjed b'saħħitha. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Gotaland. President, rappresentantoli, situazzjoni sta' sigurtà fl-Iran hija diffiċli. U aħna qegħdin fix-xifer ta' gwerra Ir-relazzjoni bejn l-Iran u l-Istati Uniti hija verament ħażina u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel xi ħaġa biex tnaqqas it-tensjoni. U niżviluppaw ukoll politika tagħna via via l-Iran fejn nagħmluha ċara li dak li rridu u li jkun hemm ġejjini fil-paċi fejn irrispettaw id-drittijiet demokratiċi. <clears throat> Il-ġimgħa li għaddiet twaqqa ajruplan aċċidentalment u mietu 176 ruħ. U raġuni kienet li kien hemm ħafna tensjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran 17 minn dawk li mietu kienu mill-Iżvezja u xiftit minnhom kienu żgħażagħ jew tfal. Aħna għandna bżonn konna z informazzjoni u l-familji għandhom jiġu informati u kumpensati u nappoġġaw dan il-dizastru li laqgħathom. Għal minuta, l-onorevoli Bort. Kummissarju Borrell, matul daw s-sanzjoniet l-Iran, l-Unjoniet u l-Stati Uniti, kwalunkwe taħdidiet li kollok mal-Rinjani għandu jipprioritizza l-ħarsin ta' ċittadini Ewropej. Numru eh, eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed jiġu miżmuma hemm, inkluż wieħed mill-distret tiegħi li għadda erba' snin hemmhekk fil-ħabs. It-trattament tagħha huwa tip ta' diplomazija eh, bil-ħatfa tan-nies Naħdin Richard, eh, il-raġel tal-vitma edha għata wek u jena nitolbok biex tilqaw mi għaj. U ma għedin jiġu mizmuma u jishti u jaraw l dawk li jħobbu. dritti tal bidom mandumx eh, mumiex negozjabbli. Għandu jkun nistaw kun nistaw nivjaġaw u għandu jkun parti minn kwalunkwe ftehim li, li naslu għalih mal-Iran. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaddu issa għal-minuta. Onorevoli Gregora. Grazzi ħafna. Dawk li protestaw formi paċifikament uh, li wieħed jagħmel suppressjoni ta' ċittadini u li wieħed jagħti finanzjar tal-gruppi terroristiċi għandu l-konsekwenzi. Jekk l-istorja hija gwida, il-politika tal-Istati Uniti ta' tibdil ta' reġim mhux ħajwasal għal għal tibdil. Libja, l-Iraq, l-Afganistan, il-lista ta' intervenzjonijiet li fallew huma twila. It-tibdil ta' reġim mill-militar mhix ħaġa adekwata. Għandna ħaġa għandna nispjegaw l-Istati Uniti il-missi li ma jistabilizzawx ir-reġuni, il dialogu diplomatiku u, u diplomatiku u kummerċali iva jista' jagħmlu hekk. Sur Borrell għandek tajt li l-Istati Uniti li ma jappoġġawx intervenzjoni militari fl-Iran. Aħna nappoġġaw mini protesta b'forma paċifika u kif ukoll kooperazzjoni ekonomika u ta' sigurtà fuq bbażata fuq dritti tal-bniedem u libertajiet. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sardoni għal minuta. Fuq il-kriżi bejn l-Istati Uniti u l-Iran u l-vjolenza li qed tiġri fl-Iraq, l-Ewropa e, e, urrit li nifsa mhux maquda. E, wasalna f'paradoss għal ġranet għandek il-ġenerali Sulejmani li il-ġenerali Sulejmani li spiċċa eroj mhux biss l-Iran fl-Iran imma anke ġewwa l-Ewropa. Ejja niftakru li l kriżi tiġi ġiet mill-assalt illi sar eh, fl-Iran u saru protesti kontra r reġim tal-Iran f'daw l-aħħar xhur qed nitkellmu fuq iktar minn elf ruħ mejjed u mijiet ta' nies eh, u nisa imsawtin, ċensuri, etc. U d-diem reġim vjolenti aħna ma nix bżonn ta' Unjoni Ewropea mill-idea ta' Signora Mogherini inkunu sottomessi għal kollox u għad dittaturi għandna bżonn eh, kuraġġ e, eh, u illi infissu xi tfisser id-demokrazija grazzi ħafna. Grazzi, issa l-minuta eh, l-onorevoli Okul, ikolli ngħid Sur Borrell, kont sorpriż bid-diskors tiegħek għax inti nsejt xi affarijiet L-ewwel ħaġa min irtira mill-ftehim nukleari, is-Sur Trump. Min qed jirrinforza l-assassinazzjonijiet u l-hardliners huwa s-Sur Trump. Jiena kelli l-privileġġ xejp ta' pjaċiri ġej minn pajjiż fejn l-uniku fej kien hemm l-uniku Prim Ministru li jappoġġja apertament l-assassinju apparti sur Netanyahu sur Johnson. Iġfiri li rrit ngħidlek għali iva u żgur li rridu nafsu li ran biex jirrispettaw il-ftehim imma rridu nkoll nikkritikaw u nippressaw l-Istati Uniti nkella. Is-Sur Trump ħajħodna for granted Sur Borrell, grazzi ħafna. Grazzi lilek, issa l-minuta is-Sur Mondelli jekk jogħġbok. Grazzi, Signora eh, President. Eh, Fti erba punti fil-qosor l-ewwel. Dak li jiddistingwi l-inna mill-Iran. X'inhu l-Iran? Xi tfisser? Eh, xi jfisser ftejim nukleari ta' illum? U x'nistgħu nagħmlu l-Istati Uniti tal-Amerika hija bbażata fuq demokrazija li taħdem l-Iran hija reġim totalitarju illi jibqa ripetutament jikser drittijiet tal-bniedem. Anka nax tax-xelukru tal-lemin jisna dimpoġun fl-istess binari. L-Iran huwa suġġett eh, ta' l-istat ta' dritt internazzjonali taħtu għandna eh, ftehim nukleari biex ma nħallux l-Iran eh, joħloq armi nukleari. Alexander Schallenberg, il-Ministru eh, tal-Awstrijak eh, tal-Frejt Barranin li hu ġdid qed jgħid li eh, li bħala fjenna jiffaċilitaw in-negozjati u jiena nappellalu biex jibqa' miexi f'din it-triq fġiħi s-sigurtà tagħna. Is-sur kost tal minuta Grazzi. Il-persuna li iktar responsabilità dis situazzjoni fil livant Nofsani huwa e, id-dittatorijat tal-Ajatollah. Il-kmandant tal-Kuzit Sulejmani kien responsabbli għall ippjanar u t-twettiq ta' qatt ta' attentati terroristiċi oppressjoni ta' protesti ta' iranjani koreġġużi li kienu għedin jitolbu e, u jajtu għal e, iktar libertà. Ir-reġim iranjan huwa omofobiku u imur kontra s semitiżmu. Lan tiegħu huwa distruzzjoni aħħarija tal iżrael L-Unjoni Ewropea tittieħu azzjoni ferma kontra dan. Il-qtil ta' Sulejmani taħt il-liġi internazzjonali huwa dubjuż. Issa, huwa mument kruċjali rridu nsalvaw il ftajim nukleari mal-Iran u s stati Uniti trid tissolvi dawn il-komplessitajiet mod multilaterali. Nappoġġjaw il dawk id-dimostranti li qegħdin jitolbu u qed jipprotestaw favur drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna kemm minuta is-sur Gwetta.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 Għanna situazzjoni fejn Insaqsu x'nistgħu nagħmlu l-Unjoni Ewropea, ma nistgħux nikkonvinċu li l-ebda seta' potenti. Abo, ah se <laughs> maintenant, donk euh, désolé si vu pouvez repete. Excusez-moi. Forse il-kellim jista' jirrepeti ruħu għax kien problem fil-interpretazzjoni, mhux mill-kabina Maltija. Mela, qabel ma nsaqsu li nafusna xana nagħmlu, ejja ħassu li realtà ġdida fil-vant nofsani. L-Iran bħalissa qiegħda tiġi kontestata fil-territorju tagħha stess bħal Libja u d diskreditu li sar minn dan mill-ajruplan li ġie eh, sparat fuq b'mod żbaljat. U bħalissa Russja fil-vant nofsani hija pjuttost waħida. Allura l-Ewropa x'tista' tagħmel fil-fatt? Ma nistawx insaqsu li l-ebda seta potenti fid-dinja biex tibdel it-triq tagħha. L-uniku mod huwa il-diplomazija rridu nsemmaw lil nfusna illi ma nistawx inħallu l-ftehim nukleari mut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 il-qtil ta' ġeneral Sulejmani jikser liġi internazzjonali u dan irid jintqale eh? b'maċċar ħafna. Aħna l-Ewropej sirna ċaqlaqna minn eh, aċċessorju ta' gwerra għal aċċessorju ta' paċi, grazzi għall istati Uniti dan. Aħna rridu nsemmaw il-valuri tagħna u jkollna u napprovaw il-liġi internazzjonali u trattati u ftejmiet. Dan huwa l-każ fil-vant nofsani anka fil-ftejm nukleari mal-Iran issa. Xi fisser dan li ngħidu l-Amerika l-ewwel u mhux l-Unjoni Ewropea l-ewwel. Ejja naħdmu flimkien u issa m'għandniex ninsewh dan, aħna għandna bżonn kmamar ta' paċi mhux kmamar ta' gwerra U għanna bżon li naħdmu fl-imkien e, bil-rizorsi kollha tagħna biex konna biex nifacċaw dak li għanna qudiemna. Anka l-alloċ għaddej ġmielu fuq it-tibdil fil-klima dawn huma l-fajt importanti. U dan għandu x'jaqsam relazzjonijiet tagħna mal-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Grazzi, taċċetta blu kart mit-Sur Thomas, is-Sur Thomas għal 30 sekonda. Grazzi ħafna, Signor President. Issa inti qed illi l-assassinu ta' Sulejman jirrappreżenta għad barbariku. Minti taħseb illi huwa hija ħaġa illi mhix ħaġa tajba li tillikwida terrorista jew le, issim raħan għal 30 sekonda oħra. Tweġiba. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-opinjoni tiegħi hija li dalat jikser il-liġi internazzjonali u jien naħseb li fil-plenarja m'għandniex naġixxu bħala korp ġudizzjarju dak mhux ir-rwol tagħna. U meta dak li jiġini f'moħħi meta qed nisma' dad-dibattitu jikser liġi internazzjonali u di ċara ħafna. Grazzi u issa minuta. Is-sur ħakkarajna nkjoġbu. Grazzi ħafna, Signora President. L-Iran immexxi minn l-Islamisti huwa l-ikbar teddida fil-reġjun. Tul is-snin l-Iran xerret is-soldati tagħha fir-reġjun kollu u dan wasal ħafna erda huma jridu jiżviluppaw arma nukleari dan il-pajjiż qatt ma waqaf jipprova u lan tagħhom huwa li jeqret l-Iżrael u għalhekk il-rikors għall-arma nukleari huwa l-iktar baxx biex u eh, li qatt kien fir reġjun imma l-Izrael mhux se joqgħod bideħ fuq zaqo jistenna l-Ewropa għandha m'għandix tindaħal fil sitwazzjoni kif inhi bħalissa ma naħseb li dana mhux se jkun possibbli għaliex meta jispiċċa l żejt f'dan ir-reġjun ma jkun baqa' xejn ħlief l-ġmla. Thank you very much now for... Grazzi ħafna sal-minuta, is-sinura Sofko ġoba. Grazzi, sinura ċeħ. Waqt l-ewwel ġimgħa tas-sena ġdida aħna għaddejna minn ħafna avvenimenti ma sentejnihomx armajn 3000 soldat minn diversi pajjiżi ġew eh, marru li l-Iraq u għan eskalazzjoni ta' sforzi u allura nitlob il-partijiet kollha biex juru ris eh, rispett lejn il-paċi u lejn id-dialogu u biex jinfetħu il-kanali kollha ta' diplomazija huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li nkonvinċu l-Iran li huwa ta' benefiċċju tagħhom illi jkunu parteċipi f'dan il-ftehim u fl-ira għandu jkun hemm stabilità wara li dak li sofrejna mill-passaġġ tal-ISIS il-pajjiż qed jerġa' jiġi mibni mill-ġdid jiena kont bada tis-sena l-oħra E, f'delegazzjoni u kien interessanti kif din il-paċi fraġ, tant fraġli tintrebaħ u aħna ngħinu permezz ta' diplomazija kollha nitlobkom nitlob lilek rappreżentant li biex tagħmel l-isforz kollu tiegħek biex turi l-Unjoni Ewropea per medjatriċi e, u biex ma nħarxux din is-sitwazzjoni perikoluża. Grazzi ħafna, grazzi għal minuta issa is-Sinjura Jones. Grazzi ċe għal darboħra in-nuqqas ta' ħsieb fit-tul ta' Donald Trump beda katina ta' avvenimenti wara l-attakk tal-Istati Uniti li qatel eh, l-ġeneral Sulejmani tal-Iran u kien hemm imbagħad u jidispeċini ngħid eh, kien hemm il- l-ajruplan illi twaqqa bizbal minnaħa tal-Iran u għal-bitmur għal-vitmi u għal-familji tagħhom. L-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti anzi, ma messiex irtirat mill ftejim nukleari mal-Iran jina ma naqbel xejn mal-Prim Ministru tal-Renju Unit Johnson li jrid illi illi minn flok il-ftehim ta' e, nukleari li kien hemm mal-Iran e, e, jieħu postu xi ħaġa oħra. Aħna għandna bżonn innaqsu il-problema li hemm u nagħmlu l-almutana kollu biex inġibu l-paċi hemmhekk. Grazzi l kellim li mess għanna situazzjoni bejn l-Iran u l-Istati Uniti li eskalat li tista' tfixkel l-istabilità globali u dik reġjonali. Bħala riżultat tal-kriżi l-Unjoni Ewropea miex mi tidher xejn f'din il-kriżi u tittamel għal tagħha biex iżomħaj il-ftejim nukleari mal-Iran. Jekk ikun hemm eskalazzjoni minn ħajkun hemm effetti anka fuq il-flussi ta' migrazzjoni imma anka ħajkun hemm tensjonijiet jekk ikun hemm iżjed ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Iran, l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel eh, l-almu tagħha u tgħinha x'kull ftehim ħajkollu impatt fuq xi fl-Unjoni Ewropea kemm l-Istati Uniti kif ukoll l-Iran jridu jkunu eh, fornituri ta' gass eh, naturali u dan allura huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li kollha rwol biex tirriżolvi din il-kriżi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-minuta is-Sinjura Lizzi Kjoġoba. Eżis kollegi, sur Viċi President, prezent, il-mewġa ta' nuqqas ta' stabilita' li ġiet mill-til ta' ġenerali Iranjan Sulejmani għal darba waslet tal vjolenza f'dan ir-reġjun. U r-demonzjot eh, innuqqas ta' rida tajba fis sitwazzjonijiet li għandna. Sur Borel, mhix kwistjoni ta' persuna tiegħek jew il-professjonalità fuq il-kuntest li fih l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tiċċaqla. huwa kwadru ġuridiku imma l-ammissjoni tard ta' minnaħat tal-Iran illi kieneti illi waqqet ajruplan u mietu mijiet ta', e, e, ta passiġġieri e, tista' twassal ukoll għal iktar is-sitwazzjoni ssir iktar serja. Fejn il-Kummissjoni fejn il-Kumitat Ġeopolitiku min-naħa tas-Sinjura President von der Leyen? Aħna tkellimna f'Novembru fuq l-Iraq u l-Iran. Qed ninkomplu illi anka mbaxxu it-tontana anka jien biex nersqu lejn sitwazzjoni u soluzzjoni diplomatika ma bat ma jsir xej u kollox jirrisolvi ruħu permezz ta' dikjarazzjoni konġunta u nota minnaħa tal-President von der Leyen eh, waslet jiem wara li kien ġara da kollu. Grazzi ħafna u il-President tal-Parlament tajt li kollu waqafkom għax ħattu wisħin. Mela, Is-Sur Lewandowski kjoġbu. Grazzi, iftajim nukleari mal-Iran kien ir rebħa ta' diplomazija paċenzjuża u meta jkollok il-gwerra u nies li jmutu dejjem ikun falliment ta' diplomazija. Allura aħna għandna nkunu favur id diplomazija. Aħjar aħjar ma tiddisarmax, ma tasax biex tiddisarma persuna, entità jew pajjiż. Il-President Trump eh, iddeċieda fuq Eh, soluzzjoni differenti mal-Iran mill milli għamel fuq il-Korea ta' fuq. Aħna nisimaw E, illi dan l-Iran huwa pajjiż ta' terrorizmu. Le, mhux veru, huwa pajjiż ta' 80 miljun ruħ. U jinkont f'delegazzjoni lejn l-Iran u mhux bil-fors l-Iran huwa il-pajjiż li kif ipinġih l-ajatollah. Grazzi ħafna. Grazzi għal minuta eh, l-Onifili Bonifej. Grazzi President l-eskalazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran wara tensjonijiet li ġew mill til ta', ta, ta Sulejman hija aħbar tajba. Imma aħna rridu naraw x'inhu r riżultat tal-politika estera tal-Unjoni Ewropea. Trump jikkonsidra illi il-ftejm huwa mejjed imma aħna għandna għandna raġunijiet tagħna biex ninkomplu nirrispettaw il-ftehim nukleari mal-Iran. fl-istess imqema ninsewx il-poplu iranjan illi f'daw l-aħħar xhur qed jinżel fit-toroq fil-pjazzett biex jipprotesta fuq is-sitwazzjonijiet fuq is-sitwazzjoni ekonomika li jinsab fih il-poplu anke permezz ta' f'dak li għandu x'jaqsam kif iggrava s-sitwazzjoni l-abbattiment ta' l-ajruplan bil-passiġġieri. Qed nitkellmu fuq eh, rispett ta' bnedmin u hemm bżonn li aħna nkomplu bid-dialogu eh, mal awtoritajiet tal-Iran. Grazzi ħafna, grazzi, issa l minuta issu is-Sinjura Bonfresco. Grazzi, Sinjura President, eżis kollegi, għandi xew eh, hemm xewqa fost l-Iranjani u l-Iraqeni xin xan xe differenza bejn xin l-importanza ta' differenza bejn il-reliġjonijiet hija kwistjoni ta' sigurtà ta' paċi u rridu nisimaw il-voċijiet tal-protesti fl-Iran li anka inna minn novembru nisimawom diġa provokaw mijiet u mijiet ta' mwiet u huwa għal ikbar eh, skontru li għandna f'dak il-pajjiż mis-sena 69. U minnaħa tal-Europa provaw b'mod isostnu daw il-persuni b'mod kibar terrorist, dak li dak li sar firra nifra huwa perikolus u ta' tħassib kbir. U għal dan ir-raġun irridu jintqalu ċerti affarijiet b'ċarezza sħiħ. Il-qtil mingħajr tal-Istati Uniti għal Sulejman kienet kien attentat miġnun, attentat verament barra minn lok. U llum dak li aħna m'għandniex nagħmlu llum, li żball li m'għandniex nagħmlu llum huwa illi inċedu mill-ftejim nukleari mal-Iran U importanti dan kif ir-rappreżentantu li għadu kif iddikjara. Fl-aħħar, kemm fl-Iraq u l-Iran hemm soċjetà ċivili li rjaħna li qiegħda titlob għal żvilupp demokratiku u trasparenza rridu nibdu bis-sosten ta' dawk in-nisa u dawk l-irġiel biex insostnu l-triq diplomatika u politika u biex nevitaw li jkun hemm eskalazzjoni illi għadna maħniex ċerti li mhix sessir. Grazzi. Thank you very much now for... Grazzi ħafna sal minuta u nofs is-sur Pikula. Grazzi. Mela. L-ewwel xtaqt nesprim il-kondoljanzi tiegħi mal-familji ta' dawk illi inqatlu fl-inċident illi jinvolvi l-ajruplan li twaqqa fl-Iran jiena nappoġġja l-sforzi tal-investigaturi mill-pajjiżi differenti li minnhom ġejjin il-vittmi ta' dan l-inċident. Il-messaġġ ewlieni tiegħi huwa li aħna hemm bżonn li ma nagħmlux azzjoni unilaterali għaliex il-konsegwenzi jistgħu jkunu eh, kbar kif nistgħu naraw għalhekk il-til tal-ġeneral Sulejmani fetaħ din il-kaxxa ta, ta' Pandora u qegħdin naraw konsegwenzi li ma stennejniex illi ħanaraw. Jiena nittama illi l-aħbarijiet illi aħna eh, smajna fuq l-irtirar ta' truppi Amerikani ma jkunux kawża għal iktar kunflitt. L-Unjoni Ewropea trid tkun proattiva, trid tissuġġerixxi soluzzjonijiet diplomatiċi u l-mira għandha tkun illi l-Iran jirrispetta l-dmirijiet eh, tiegħu kollha taħt it-trattat nukleari Eh, bżonn li tieqaf il-vjolenza kontra min qiegħed eh, jipprotesta kif rajna fil-ġranet illi għadhom kif għaddew. Għalhekk iridu wkoll niftħu l dialogu fuq eh, din it-tip ta' kooperazzjoni fil-perjodu li jmiss issa. Għal proċedura catch DI għandna ħafna talbiet, però sa jkolli nillimita skont il-gruppi politiċi ħanibdew Bissur Zver għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, għal ħafna snin jiena eh, ħarist lejn il-ħidma tal-oppożizzjoni fl-Iran u anke l-Parlament Ewropew għal iktar minn darba aħna tajna attenzjoni lil din l-istess oppożizzjoni, però Is-servizz tal-politika barranija għandu daqsxejn perspettiva differenti fuq dan. Naħseb l-Unjoni Ewropea hemm bżonn illi kollha pożizzjoni iktar b'saħħitha lejn din l-alleanza u mhux tipprova tindaħal bejn l-Iran u l-Istati Uniti. Dan għandu jkun pajjiż ta' libertà, mhux pajjiż ta' fejn in-nies jintbatu l-ħabs għal xejn l-azzjonijiet kontra min jipprotesta, il-kwistjoni tal-ajruplani li twaqqa m'hemmx bżonn li aħna nkunu negozjaturi bejn dawn iż-żewġ entitajiet, però l-Unjoni Ewropea għandha bżonn terġa' tqis mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha lejn l-Iran. Is-Sur Ħajxel għal minuta. Grazzi, President. Iva, hemm bżonn li aħna naħdmu biex nikkalmaw is-sitwazzjoni biex nikkontribwixxu eh, sabiex innaqsu t tensjonijiet u anke naħdmu favur id-deeskalazzjoni. Rajna il-til tal-ġeneral Soleimani u eh, kien minn kien irridu nifmu illi dan wassal għal eskalazzjoni u anka għal azzjonijiet oħrajn. Hemm bżonn illi aħna nkunu kritiċi lejn l-Istati Uniti. Hemm bżonn illi nkunu msieħba iva, imma anke ma' pajjiżi oħrajn, hemm bżonn li niffukaw l-enerġija u l-isforzi tagħna għal relazzjoni tajba mal-Istati Uniti ma anke ma' pajjiżi oħrajn, anke mal-Iran. Irridu nappoġġjaw dan il-ftehim nukleari għaliex jekk tiżdied it-tensjoni għaw hawnhekk laqas biss eh, qed insemmi hawnhekk eskalazzjoni sal-gwerra, azzjoni bħal dawn jistgħu jkunu kontraproduċenti. Is-sur Austrevicius, il-kellim li jmiss. Grazzi, President. Il-reġim tal-Iran għandu bżon sanzjonijiet kontri minħabba l-azzjonijiet kontra minn qiegħed protesta kif ukoll għal reata gwerra illi waqqa dan l-ajruplan Ukren. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn timplementa reġim ta' sanzjonijiet kontra dan il-reġim sabiex tappoġġa wkoll is-soċjetà ċivili kif ukoll l-oppożizzjoni jekk aħna ma nieħdux azzjoni u ma nitkellmux inkunu qegħdin inħeġġu lil dan ir-reġim biex ikompli jagħmel dawn ir-reati u joħloq iktar instabilità fir-reġjun. Irridu nammettu li ah, l-Unjoni Ewropea għamlet żbalji mal iran xi kultant forsi konna ottimisti iżejjed u forsi kien hemm bżonn ta' politika aktar komprensiva. Grazzi ħafna sa' għal-minuta eh, l-onorevoli li jmiss. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Hawnhekk irridu nifmu illi l-politika internazjonali internazzjonali mhix logħba futbol qed titkellem l-Onorevoli konneċna. Hawnhekk mhux rridu eh, inħarsu lejn ta' parsi minn tim favorit tagħna, nħedġuħ, u mbagħad ma joġobni xi tim liħor, ma nistawx ikonna standards eh, differenti, rridu nikkritikaw min jikser ir-regoli, ma nridux nibżaw nagħmlu dan eh, l-Istati Uniti huwa ċar illi kisret il-liġijiet internazzjonali dan huwa ċar u anka l-Iran għamlet dan. Hawnhekk mhux il-kompitu tagħna fil-parlament illi niddefendu naħa oħra, irridu nitkellmu b'mod ċar meta tinkiser il-liġi internazzjonali. Is-sena 2020 ma tantx bdiet tajjeb u jekk aħna ma nerġgħux ikollna fiduċja eh, f'dan ix-xenarju internazzjonali, ma forsi mux ħan ispiċawa tajjeb lanqas is-sena, forsi hawnhekk qegħdin f'pożizzjoni essenzjali hawnhekk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 hawnhekk. Il-ħsara li qed issir fil-vant nofsani hija minħabba l-politika aggressiva tal-Istati Uniti. Irridu ngħiduha eh, ċara din, qegħdin jinjoraw liġi internazzjonali, qegħdin iwettqu dawn l-atti terroristiċi fuq Eh, politiċi mill-pajjiżi eh, minn pajjiżi oħrajn u għalhekk irridu nikkundannaw dan l-attakk terrorist minnaħa naħa tal-Istati Uniti. Bl-istess mod li aħna nikkundanaw nikkundannaw l-atti terroristiċi minn pajjiżi oħrajn għodu il-bot minn dawn l-avventuri indemija tal-Istati Uniti. Grazzi sa l-Onorevoli Basescu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Grazzi ħafna, Signora President. Dwar dan it-tilwim bejn l-Iraq u l-Iran, naħseb li aħna rridu nħarsu lejn il-verità. Il-ġeneral Soleimani, wieħed mill-organizzaturi kontra, anzi fl-attakk kontra l-ambasċata f'Teheran. U huwa ġi assassinat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 Ġifiri, irridu naħsbu għadin, għawnek irridu nikbu, għanzi irridu naħsbu fis solidarieta irridu eh, nkomplu naġiċu f'termini ta' solidarieta. Meta jkollok eh, gvern terroristiku illi qiegħed eh, jaħdem maħna, rridu nħarsu leħ ta' dak illi ju. Issa, Sur Lopez Aguilar. Alto representant. Sur Borrell il-vitmi tal- l-ajruplan illi eh, twaqqa mill-Iran eh, huwa eh, konsegwenza ta' situazzjoni kif bħalissa. L-Iranjan ammettax kien ġara biss wara il-Prim Ministru tal-Kanada kien ħareġ fid-der il-fatti dwar il fatti li l-Iran kien waqgħu dak l ajruplan kien hemm maġġoranza ta' passiġġieri iranjani fuq dak l ajruplan Għalhekk hija ħaġa loġika illi ikun hemm il-protesti issa fit-toroq tal-Iran u e- għedin waqfu wissa l-internet ma jridu għom xieħorġu fit-toroq l-nies protestaw u anki e, aħna verament ma nistawx inħallu li tfaqqa gwerra f'dan ir-reġun u mill-Parlament Ewropew rridu nappoġġaw l-isforzi diplomatiċi li qed mexxihom inti għad-diplomazija Ewropea biex aħna namlu dak kollu li hemm bżonn li jsir biex nevitaw il-li tfaqqa gwerra. Thank you very much. My... Grazzi ħafna sal-aħħar kellim u għasur Fjordanov. Uh, Госпожо председател, господин Борел, ако разумният подход не... Sir Borel, jekk l-approċ Tana ma jirnexxiex u jekk ma jirnexxinux intaffu t tensjoni għandna pjan ieħor, għandna pjan B ta' azzjoni, għandna bżonnu ta' dan il-pjan B. Mhux biżejjed illi noqogħdu nesprimu l-kondoljanzi tagħna l raba tal-vittmi tal-traċedja tal-ajru. Irridu ngħidu b'mod ċar lil dan il-reġim dittatorjali li jekk ikomplu b'din is-sistema fir-reġjun se jkun hemm tweġiba oħra u din għal darb'oħra se tkun uh, tempesta fid-deżert. Il-popolazzjoni ta' l-Iran edha tirreaġixxi iktar attivament kontra r-reġim li qed nagħmlu aħna irridu eh, nappoġġawhom il dawn in-nies l-ispirtu kontra l-Amerikani li nisimgħu kullimkien anki hawnhekk f'dan il-Parlament mhux biss teddida jew kontra l-Istati Uniti imma huwa teddida għalina wkoll fl-Ewropa għalhekk irridu noqogħdu nżommu mal istati Uniti. Now I would like to Grazzi ħafna, Sassana sanad il-kelma lura lill viċi President u r-rappreżentant Oli is-Sur Borrell. Bon, iva, Kien hemm Iva, kienem ħafna opinjonijiet illi ġew espressi, eh, interessanti kollha kemm huma imma differenti ħafna kieku kelli najt nirrakkonta xaħat xin il-pozizjoni tal-parlament wara dak li smajna, eh, mankux nax naqbat najt. Għalix, eh, smajna minn kollox, mill la sa l-iswet. U dinija dan huwa dibattitu fuq kriżi illi nafu li hija xi ħaġa verament perikoluża għalina il-koll. L-ewwel nett jiena rrid ngħid li ħadd ma abbanduna il-JCPOA. Ħadd. Jina ma nħoss illi il-JCPOA ma tixtinżam anka Eh, il-ministri illi qegħdin jaqblu fuq dan. Naf illi forsi hemm ċerta paradoss jew kontradizzjoni illi ikollok l-opinjoni tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin eh, tar-Renju Unit u il-Prim Ministru tar-Renju Unit jgħidu affarijiet differenti mill-litra li jiena qrajt, però jiena li jgħod għalija huwa litra għax dak huwa id-dokument uffiċjali u fuqu għandi insegwi l-azzjoni tiegħi il-Ministru jgħid illi l-azzjoni li qegħdin eh, jipproponu mhux illi nabbandunaw il-ftejm li sar taħt Obama u li nsegwu ftejm taħt Trump, anzi, jridu illi jżommu dan il-ftejm ħaj. U anka Hawnhekk ħadd muqijat jgħid illi rridu nabbandunaw dan il-ftehim anke l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija illi tkompli tagħmel ispezzjonijiet fuq l-attivitajiet nukleari tal-Iran u ma nistgħux ninsew illi l-JCPOA jaqgħu wkoll taħt reżoluzzjoni tal konsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Di mhux xi ħaġa li ktibna hawnhekk flimkien hawnhekk ta' malajr l-Ewropej domna 10 snin u ġi approvat ukoll permezz ta' riżoluzzjoni tal-ġnus maquda illi ma tħassritx. Għada ħajja. Ġifiri tippuntawx subajkom lejja tgħidu li hawnhekk li jiena bdilt l-opinjoni tiegħi hawnhekk jiena ma ġejtx biss biex nesprimi ruħi ma anka biex ngħidilkom Eh, wara d-dibattitu twil tal-Kunsil tal-Affajt Barranin x'kienet id-deċiżjoni u xtejt din l-ittra li hemm impenn b'saħħtu biex niddefendu s-sovranità tal-Iraq u anka eh, l-integrità tal-pajjiż. U anka kemm importanti illi l-Iraq jkun impenjat fuq il-strutturi u anke l-riformi li hemm bżonn li jsiru b'mod intern. L-importanza ta' diplomazija li tiġbor il kulħadd il kulħadd sabiex insibu soluzzjoni politika u reġjonali hija stedina biex ikun hemm kuntatt ukoll mal-gvern tal-Iraq, però għalissa hemm gvern temporanju. Pero jiena zammejt eh, kuntatt ma dan il-gvern anka kwa wieħed temporanju u anka kellna il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Iraq, kellna dawn il-konsultazzjonijiet flimkien mal-IS e u bilna illi hemm bżonn naħdmu iktar. U għaw minn saqsa min jista' jaħdem iktar u kif nistgħu niżviluppaw il-ftehim ta' assoċjazzjoni li aħna diġà ffirmajna u rratifikajna u daħal fis-seħħ fl-2018. Billi nagħmlu dan mhux qed nagħmlu xi ħaġa żgħira, hemm ħafna ħidma, hemm ħafna possibiltajiet. Hemmhekk għandna missjoni li aħna nistgħu nsaħħu dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni jiftaħ il-bieb għal possibiltajiet ta' relazzjonijiet fuq il-kummerċ, fuq il-sigurtà u rridu naraw sa nagħmlu mill-perspettiva mill-lat ta' politika ta' difiża u l-affarijiet barranin eh, fid-dawl ta' din il-missjoni. U kif nistgħu nsaħħuha biex il-gvern tal-Iraq jevita li jara pajizu jisfaxxa fix-xejn u jinqasam. Intom il-kol tidru li tafu kemmi eh, drammatika situazzjoni sitwazzjoni jekk ikun hemm kriżi fl-Iraq simili għal dik illi rajna riċentament fis-Sirja u għalhekk fil-ġimgħat u anke l-ġranet illi ġejjin jiena sa naħdem fid-dawl ta' taħdidiet eh, diplomatiċi jiena sa nisħaq fuq l-appoġġ tagħna biex ikompli jkun hemm il-proċess ta' riforma u ma jintilifx il-progress illi sar fil-aħħar snin. Nistgħu niddiskutu fit-tul dwar il-futur, però Għalissa mħaġa waħda ċara l-Iran mhuwiex seta nukleari bħalissa grazzi għal JCPOA għal dan il-ftehim nukleari u ma narax kif aħna nistgħu nħolqu ftehim alternattiv. Ma naraħħiġ din il-possibilità, kulħadd jitkellem dwar dan il-ftehim, hemm minnkom illi